La prima relazione. L-ewwel rapport li għandna fuq l-aġenda fil-Parlament Ewropew hija il-rakkomandazzjoni ħawta la Convenzione dwar il-garanziji internazzjonali fuq tamir mobli strumentali li riguarda materji speċifiċi għal vetturi ferroviari. Votazzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa.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 maġġoranza wiesa. Naddu għal rapport Svoboda, konvenzjoni ta' Den Haag ta' 30 ta' ġunju 2005 dwar ftemiet dwar l-azla tal-forum. Votazzjoni nominali miftuħa.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 Votazione chiusa. Votazione manuqa. Għaddit. Issa għanna talba tal-opinjoni tal-Orti tal-Ġustizja dwar il-kompatibilità ma' trattati tal-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada dwar it-trasferiment u li proċessar ta' reġistru tal-ismijiet tal-passiġġieri il-PNR. Nad il-mikrofonu lill-Onorevoli Brock. Jek joġbok. Herr President, kollegi und kollegi, President, kollegi. Jek nista fisem il-grupp ta' EPP u wieħed disa erba tal-regoli nitlob li jiġi post-post għas-sessjoni ta' Deċembru. Il-grupp Libe li poġġiet dan il-punt u soċjetajiet u l-komitati assoċjati għandhom bżonn jitħattu fuq dan, mhux suġġett eh, sempliċi processi illegali li huma valuta fil-qrati tal-ġustizzja jistaw dum ħafna dan huwa kwestjoni ta' natura politika l-ħafna li għandu implikazzjoni tal-ħafna affarijiet u l-Kumitat Libe eh, hekk ikollhom żmien biex li ikollhom dibattitu adekwat qabel is-sessjoni ta' Deċembru naħseb li huwa proċedura adekwata. Grazzi, grazzi ħafna, Sur Brock. Grazzi, Sur Brock xaħt jitkellem favur din il-mozzjoni? Il-proposta ta' Sor Brock jek jozbu. No, Foss, oh, Foss, Onorevole Foss, prego. L'onorevole Voss, jek jozbu. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte den Antrag... Grazie, Herr Präsident jien nishtiqni nappoġġa l-mozzjoni. L-ewwel qabel kollox il-proċedura mhuwiex miftijem fost is-sedew rapporters, aħna ma kinniex eh, żmien biżejjed fil-gruppi biex nħarsu lejn il-kamp ta' applikazzjoni u prattikalitajiet tal-proposta nasib li ħaġa xierqa li wieħed ikollu dibattitu eh, sura ta' nies biex wieħed ikun jista' jistudja l-implikazzjonijiet kollha, dwar subija ma', ma pajizi oħra għal kumpaniji tal-ajru, kif ukoll l-responsabiltajiet tagħna. Aħna l-leġislatur uh, konġunt, mhux il qorta l Ġustizzja, aħna għandna bżonn nibdew naċċettaw daw responsabiltajiet tagħna, grazzi. E un oratore. Grazie, onorevole Vos. Xaħat jitkellem kontra din il-mozzjoni? Prego, onorevole. Jek Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. President, kollegi. Kont ħanajt kemmi ħagġa sabiħa. daw l axħar ġranet għalu li dini għab proċedura qudiem l-Qorti l-Ġustizja li t-istaddum sentajn. U issa saret 30 xar. Jek nistennew ġim Eh, nkunu ġaddejni sa' erba snin, eh, signori. Il-Papa du kem fakkarna li aħna għanna bżon nirrispettaw il-valuri tagħna u r-regoli tagħna. Issa tkunx vota hawnhekk f'din il jew nkella riżultat tal-elettorali għal f'daw żewġ okkażjonijiet forsi ma tkunx kuntent bir-riżultat, imma trid taċċetta r-riżultat ta' votazzjoni. Il-biraħ kellna votazzjoni li kien ċar. Votazzjoni l-biraħ kienet ċara, naħseb li għanna nirrispettaw dak li ġara għada u nivvotaw fuq din riżoluzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi, issa ngħaddu l-votazzjoni tal-mozzjoni ta' aġġornament ta' din ir-riżoluzzjoni, votazzjoni billi tollu jdejkom minn huwa favur. Ikki ġobkom minn huwa kontra. Huwa indispensabli li namlu verifika elettronika. Niftaħ il-votazzjoni. Hanno votato tutti? Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. E adesso passiamo al... Issa naddu għal votazzjoni fuq rizoluzzjoni kollha kemmi. Jekk joġobkom, votazzjoni nominali miftuħa. Votazione chiusa. Votazzjoni manuqa. Addit. Grazie. Grazie. Issa naddu minnu fiħ rapport xtir l-Unjoni Ewropea l-qafaz tal-iżvilupp globali wara l-2015. Paragrafu 4, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda, it-tieni parti. Min huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Tridu verifika? Ejn eh, verifikaw. Votazzjoni miftuħa. Jusa. Votazzjoni malwa. Għaddit. Paragrafu 6. Hawnhekk maqsum ukoll b'żewġ partijiet naddu l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti. Nuwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 10. Żewġ partijiet. L-ewwel parti. Favur. It-tieni parti. Skużawni, kontrar, minu kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet, it-tieni parti issa. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Paragrafu 22 ferba partijiet, l-ewwel parti. Votazzjoni nominali miftuħa.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 It-tielet parti issa, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Raba parti, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 28 zoċ partijiet l għal parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti. Minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Tidu verifika? Mela le. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Naddu issa l-paragrafu 31 l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Approvat. It-tieni parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda wkoll. Paragrafu 32 żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Adottata. It-tieni parti. Favur. Kontra. Ridu verifikan, verifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Addit. Paragrafu 37, l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Addit. Tini parti. Votazzjoni nominali miftuħa. rotazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 58 żewġ partijiet l-ewwel parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti minn huwa favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Verifika. Niftħu l-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Għadda. Paragrafu 61. Paragrafu 61, tlet partijiet l-ewwel parti minn favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti. Ma favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tillet parti favur. Kontra. Namlu verifika votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 68, Zewġ partijiet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 Ollu jdejkom dak favur, kontra, astensjonijiet, niverifikaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Għatiet. Paragrafu 78. Vot maqsum l-ewwel parti. Ollu jdejkom dak favur. Kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti u li dejkom dak favur kontra Niverifikaw jgħid il-President il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-paragrafu 83 u li dejkom dak favur kontra astenzjonijiet niverifikaw għajt il-President votazzjoni maluqa għaddiet premessa o vot maqsum L-ewwel parti dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet. Niverifikaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Risoluzzjoni sħiħa sa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Komplimenti għall-Onorevole Stier. Nifirħu l-Onorevole Stier. Naddu issa għall-Istrateġija Ewropea 2020 proposta ta' rizoluzzjoni tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali paragrafu 1. U l dejkom ek joġobkom? Dawk favur. Kontra? astenzjonijiet nivverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. L-emenda numru 4. Ollu jdejkom dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet maddeċ. Emenda numru 5 olli dejkom dawk favur. Kontra? ma maddiċ. Paragrafu 2. Vot maqsum fi tlet partijiet l ewwel parti dawk favur. Kontra? Assenzjonijiet? Addit. It-tieni parti dawk favur. Kontra? Astensjonijiet? għaddit. It-tielet parti dak favur kontra assenzjonijiet għaddit. Paragrafu 15 vot maqsum f'ħames partijiet l-ewwel parti dak favur kontra Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. It-tielet parti dejjem votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Ir-raba parti dejjem votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Il-ħames parti. Ollu jdejkom dawk li intom favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Paragrafu 18 f'żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Paragrafu 22, żewġ partijiet, l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet għaddit. It-tieni parti dak favur, kontra, niverifikaw, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 25, votazzjoni maqsuma fuq l-ewel parti l-ewel dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 29 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 30 vot maqsum l-ewwel parti dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet Tieni parti dak favur. Kontra. Niverifikaw il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 31. U dejkom dawk favur, kontra. Astensjonijiet. Addit. Paragrafu 32, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni chiusa. Votazzjoni maluqa. Addit. Paragrafu 34. L-ewwel parti. Ollu jdejkom dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Addit it-tieni parti dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Paragrafu 35 f'żewġ partijiet l-ewwel parti dawk favur. Kontra Astenzjonijiet? għaddiet. It-tieni parti dawk favur. Kontra astensjonijiet niverifikaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddiet. L-emenda numru 6 ollu jdejkom dawk li intom favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Paragrafu 40, emenda numru 1, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Paragrafu 45 fit tlet partijiet l-ewwel parti dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, it-tielet parti. U li dejkom dak favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Paragrafu 46 b'żewġ partijiet. Votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa, għaddiet. It-tieni parti ollu jdejkom dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2, ollu jdejkom dawk favur? Kontra? Astensjonijiet ma bdiċ. Emenda 3, dawk favur? Kontra? Astensjonijiet ma bdiċ. Rizoluzzjoni sħiħa, ollu jdejkom dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Adesso le dichiarazioni. Issa l-ispiegazzjonijiet tal-vot, dawk li mandom spiegazzjonijiet xi għamlu? Nawguralhom l-iklat tajba u nkomplu bis-seduta.